naħsbu sew dwar kif nistaw ntejbu situazzjoni u kif nistaw nbidlu kollox f'aġenzija waħda li diġa qed taħdem f'dan is-settur. Grazzi ħafna, grazzi sur rapporter dan jikkonkludi d diskussjoni fuq dan il-punt u se nivvutaw fil-11 u nofs għada. L-ordine del giorno re. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u rapport Grosh fuq zona unika Ewropea tat trasport. Thank you, <clears throat> uh, Grazzi ħafna l-ewwel kelliem huwa Sur Grosh, ovvjament, ir-rapporter, jekk jogħġbok Sur Grosh. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, fil-Komitat ta' Trasport kena dibattiti fuq il-white paper fuq il-politika ta' trasport u ħna ħadnija bis-serjetà u l-ewwel rapport kellu 413 l-emenda u dan permettilna li konna oppozizjoni. U mbagħad ħadna 23 eh, emenda ta' kompromess u dan elenka l-prioritajiet tagħna għall futur Dan grazzi dan is-suċċess kien grazzi għall eh, l-involviment ta' wieħed mill-kollega tiegħi. Nirringrazzja wkoll l-istaff li assistewna f'din il-ħidma tagħna. Kien sforz tajjeb naħseb jina għaliex grazzi għalek eh, ħloqna eh, possibilità ta' aktar impjiegi ta' tkabbir tal-GDP u qed nitkellmu dwar xi ħaġa illi l-Ewropej qed jagħmlu ta' kuljum hija kompetenza ewlenija tal-politika Ewropea ta' kuljum il-white paper għandu dritt li s saħħa s sigurta l-ambjent, l-impjiegi l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, eccetera, eccetera. Aħna rridu nibatu messaġġ ċaru kol il-Kunsill. Rridu implementazzjoni maġla tal-politika. Iżda dan sfortunatament ma jġrix ta' spiss fil-Kunsill. Rridu neħilsu mill-posta kwistjonijiet fil-pejzi. Iżda l-implementazzjoni tal-Kunsill tipprevjeni dan it-tip ta' ħidma. ħriġna b'bosta kunċetti waqt id-diskussjoni tagħna, bosta deċiżjonijiet eh, u dan ifisser li issa eh, effiċjenza ambientali impjiegi u kundizzjonijiet ta' impjiegi ġusti u għandna bżonn effiċjenzi differenti fil-politika ta' trasport tagħna u sen effokajna fuq bosta kwistjonijiet tu dawn l-aħħar 10 snin u ħriġna b-31 emenda marbuta ma' traffiku, ma' trasport. Eluf ta' nis li mutu fitri u jispiċċaw mġarfa, allura rridu naqsu din iċ-ċifra bi 15 fil-mija sal-1000 eh, rridu tnaqis ta' 20% mill-inċidenti tal-1999 għanna bżon eh, bilanċ fil-enerġija, rridu kol distribuzzjoni ta' modalità itjeb, u ma nistawx to' valutaw laqas eh, il-figuri ta' trasport urban. 80% ta' ċittadini jiexu f'dawn ir-reġjonijiet. Rridu mezzi ta' trasport favur l-ambjent, nimxu iktar, nużaw ir-rota iktar, xi tip ta' trasport li huwa aktar sostenibbli. Brabta ma' diossidu tal-karbonju rridu nħarsu lejn l-arja, għalfejn la nistennew daqshekk, għaliex nafu li deċiżjonijiet sempliċi li m'għandniex bżonn ta' nefqa kbira jistgħu jitqinaqsu l-emissjonijiet bi 30%. U naqblu kol li għandu jkun hemm eh, aġenzija waħda ta' trasport Ewropew. Irridu niftħu eh, settur ta' trasport eh, li jkun aktar effiċjenti u marbuta ma' trasport fit-toro mal-art ma rridux l-irħas trasport biex ikun xi ħaġa illi għandu effett negattiv fuq is-saħħa u fuq l-ambjent. Dawn kwistjonijiet li tkellimna dwarhom ukoll. Jiena naħseb li fl-Ewropa għandna bżonn netwerk ta' trasport Ewropew koerenti u rridu ngħidu li ma nix ikonna bottlenecks u għal xiren ta' snin diġa' kon qed nitkellmu dwar daw il-punti. M'hemmx biżejjed flus biex natu lill-istati membri biex jagħmlu ċertu affarijiet li rridu nagħmlu u li nenfasizzaw il-valur miżjut Ewropew. Dawn huma ftit mill-eżempji dwar kif naraw il-futur. Iżda sur kummissarju, aħna rridu naħdmu mal-kummissjoni u niddiskutu daw il-punti ma'kom u nimplementawhom ma'kom. Grazzi. Yes, sur President, honorable... Komissarju, Sir eżis kollegi, road paper marbut ma l-zona unika ta' trasport eh, mħejji f-28 ta' marzu ta' 2011 wasal revizjoni jew sistema ta' trasport b'revizjoni fuq l-agenda għal snin li ġejjin. Jina sinċerament eh, nishtiq nirringrazzja l-rapporter Is-Sur Grosh u l-membri tal-Kumitat Tram u daw kollha li ħadmu f'dan l-eżerċizzju. Dan kollu beda bħala rapport fil-komunikazzjoni tal-2009 fuq uh, eh, futur sostenibli għat trasport u jina nemmen li jem ftejim diġa fuq l-importanza biex nipreservaw E, settur ta' trasport effiċjenti. Trasport huwa appoġġ importanti għas suq intern u għall-ekonomija u l-integrazzjoni ta' reġunijiet kollha tal-Unjoni Ewropea fil-suq globali. U trasport huwa settur ekonomiku importanti ħafna qed nitkellem dwar 10 miljuni impjiegi u 8 miljun impjiegi fil-manifattura tal-trasport. Dan huwa importanti wkoll għal koeżjoni soċjali u territorjali. U għalhekk jiena konvint li tnaqis fil tal-mobilità mhuwiex alternattiva eh, sensibbli għal titjib ta' tras ta' traffiku. Iżda biex insibu mezzi biex eh, nsibu enerġija aktar nadifa u nisfrutaw l-infrastruttura b'mod aħjar, E, nsibu dawn l-alternativi bla dubju ta' xejn. Allura l-white paper joħloq il-miri e, għal tnaqis tal-gassijiet effett sera b-60% sal-2050 e, brabta ma' dawk il-livelli tal-1999 u nittama li se jkollna progress dak iż-żmien. Erbajn inizjattiva konkreta l-Kummissjoni trid tieħu Eh, f'dan il-mandat attwali biex eh, tindirizza l isfidi ta' trasport. Aħna nidħlu pen għal din l-agenda u l-Kummissjoni fl-2011 diġà se tipprovdi madwar 20% tal-inizjattivi eh, imniżlin fil-White Paper u mhux dawk l-inqas importanti qed ngħidu. U se nkompli għabbażi tal-appoġġ wiesa fir-rapport tagħkom għal bosta kwistjonijiet bħal l-internalizzazzjoni tal infieq ta' trasport il-Single European Sky, il-pjanijiet ta' sostenibilità urbana u il-kompletazzjoni tas su intern marbut ma' trasport. U bħalma semmiet il-Komissjoni ġa fil-program taħħa jina nishtiq ressa proposti ambizjużi għas-sena d-dieħla u dan għandhom inkludi miżuri biex nizviluppaw il-Railway Uniku Ewropew u dan se jikontribwixxi wkoll għal vetturi li jaħdmu fuq enerġija nadifa u l-prijarità għall innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku se jkollna wkoll aktar passi għall internalizzazzjoni tal kwistjoni kolla, kwistjoniet kolla u distorzjoniet ta' tassazzjoni. Jina nittama li nista' niddependi fuq l-appoġġ tal-Parlament biex eh, namlu dak kollu li għanna fil-white paper u namlu realtà. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi, Sur Sonic. Iva, grazzi. Il-trasport huwa l-fundament tal-ekonomija tagħna joħlu aktar impjiegi. U l-iżvilupp ta' trasport irid ikun sostenibbli u marbut mal-kooperazzjoni internazzjonali. L-manager tal-infrastruttura, tal-sistemi tal-infrastruttura trasport Ewropew għandhom eh, jizdiedu, inklużi tkabbir tal-kompetizzjoni. U dan jista' jintlaħaq biss jekk neliminaw eh, il-limiti għal eh, passaġġi ħilsa bejn l-istati membri tagħna fuq l-opinjoni ta' marbuta ma' din dan il-rapport jina nemmen li għanna nazlu teknoloġiji li huma bbażati fuq uh, fuels mhux bbażati fuq il-żejt biex innaqsu l-emissjonijiet. Il-bżon li nlimitaw l-użu tal-enerġija billi nużaw modalità ta' trasport aktar nadifa jew nużaw fuels jew magni aktar favur l-ambjent eh, nappoġġjaw ir-riċerka u innovazzjoni fit-trasport dawn l-affarijiet huma kollha importanti. Għanna niżviluppaw ukoll infrastruttura fi stati membri ġodda, inklużi infrastruttura ta' toro li għandhom ikunu inklużi fil-qafas multianwali. Grazzi. Grazzi, Sur Kalans. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju. L-Unjoni Ewropea per se terz mill-konsum tal-enerġija jinħela fi settur tat trasport u dan qed nitkellmu miż-żejt. U dawn huma importati anzi 80% minn miż-żejt jiġi importat. U aħna dipendenti ħafna fuq il-materja prima li tiġi importata minn barra. U din il-proporzjoni irridu naqsuha. Hemm tliet modi kif nistgħu naħdmu għalhekk. Jew rridu nużaw il-fuel b'mod aktar effiċjenti, nużaw aktar biofuels, jew nistgħu nħarsu lejn teknoloġiji ġodda u naħsbu dwar l-enerġija elettrika. B'dan il-mod nistaw innaqsu d-dipendenza tagħna fuq il-prodotti taż-żejt importati għat-trasport għas-settur ta' trasport. Grazzi. Issa naddu għal kellim li jmiss is-sur Sur President Aziz, kollegi, komissarju, il-trasport u eh, xuħut jħarsu eh, leħ bħala xaħġa negattiva li toħloq ħafna storbju u għanda bżon ħafna fuel. Il-trasport huwa aktar neċessarju minn qatt qabel u essenzjali għal funzjonament tas soċjetajiet tagħna. Kemm b'mod intern eh, huwa importanti ħafna l-ġid tagħna u l benestri tagħna u għal-libertà tagħna huwa kruċjali għalina kollha ma speċjalment għal persuni b'diżabilità jew għaxjuħ. Allura nixtieq nfaħ il-Kummissjoni għall-opinjoni li eh, kella kellha fil-white paper, iżda ma naqbilx ma' kollox. Li trasport ikun aktar sigur, aktar effiċjenti, aktar nadif, eh, hija xi ħaġa tajba u naqbel ukoll li ma noħolqux restrizzjonijiet laqas. Nixtieq s sur Grosh, rapporter, li huwa enfasizza l-importanza ta' trasport u ħareġ b'objettivi ċari mingħajr ma sottovaluta l-innovazzjoni u teknoloġija. Għanna bżon standards għal trasport personali, għal provvisti differenti għall enerġija kwistjonijiet oħra kif ukoll għall standards tal-impjiegi. sfortunatament naħseb li l-trasport tal-prodotti kbar mhux se jkun aktar favur l-ambjent, iżda dak li għandna hawnhekk hu ma tantx ikopri l-kritiċiżmu li għandna niffaċċjaw, aħna għandna proposti aħjar naħseb. F'dan it-test aħna għandna l-possibilità li jkollna um, xi standards bażiċi għall-Ewropa li bla dubju ta' xejn jistgħu jiġu implementati mm, grazzi għas sussidjarità Ma ridux eh, patchwork ġenerali Ewropew eh, fejn kopru kollox bħafna burokrazija. Għanna bżon ta' xi tip ta' vettura biex nsejħula hekk jew idea ġdida u rridu niddependu aktar fuq eh, teknoloġiji ġodda. Grazzi. Signor Strena Lova. Eżis, komissarju kollegi, il-vizjoni tal-komissjoni kienet importanti biex ikonna direzzjonijiet tal-ġejna tagħna l-politika ta' trasport, ġifiri dan huwa dokument tajjeb għad diskussjonijiet iżda wkoll huwa qafas għal passi fuq żmien twir qasil u medju u wkoll aħna rridu nirranġaw l għadnijiet eh, speċifiċi sal-2020 irridu nqisu is-sitwazzjoni attwali il-politika Ewropea irrid tkun imsejsa fuq dokumenti tagħna ta' qabel u qisu kol infrastruttura l-istati membri. Aħna nappellaw il-Kummissjoni biex jippreżentaw l-analiżi tagħhom sal-2013 sal-aktar tard. Il-politika ta' strument ta' kozjoni Ewropej irridu jaċertaw li l-infrastruttura fl istati membri kollha irridu ikunu armonizzati u dan ikun imsejjes fuq prinċipji esempio ta' sikurtà u jinkludi kundizzjonijiet ta' xogħol ta' professjonisti ta' il-professjonaliżmu tal-impjegati għaliex qed jimpjegaw xi għaxar miljun persuna Allura din importanti ħafna, jekk kien madwar kwalità tax-xogħol, it-taħriġ jew sukur ta' fuq il fost tax-xogħol, imma għax it-trasport jitkellem u jitratta l-persuni, ġifieri kondizzjoni tax-xogħol tagħhom irridu jkunu konformi mal l fatt li dan il-xogħol jista' jkollu konsegwenzi serji ħafna. Dan um, dan il-proġett rrid jqis uh, ukoll il-lanijiet tagħna fuq żmien twil. Allura aħna rridu nappoġġaw il-mezzi kollha sostenibbli ta' trasport fuq kull distanza. Jiena nagħmel mal-Kommissjoni li f'termini ta' distanza fuq distanza twila dar irid ikun hemm approċċ pan-Ewropew. Aħna Nirringrazzjaw il-rapport tal-isforzi tagħhom tal negozjaw dawn eh, kompromessi aċċettabbli u naħseb li din il-proposta se tiġi appoġġjata mill-maġġoranza ta' dan is-sala. Grazzi, Signora Meisler. Grazzi ta' Presidenta, Komissarju. Sur Matja Gosh. hemm iktar minn 413 emenda Spiċajna bitnej u 30 kompromess, unasab dan juri biċari li kola minna l-mutana sabiex dan jimxil qoddim. Aħna għana dea differenti dwar punti individuali fil-gruppi individuali, iżda kolna għablu trasport huwa essenzjali, għal jassinsla ta' suq wieħed. Naħseb hija xi ħaġa komuni fl-Unjoni Ewropea li jkollek libertà tal-prodotti tal-moviment. tal prodotti tal moviment u tas-servizzi. U dan irid jkun imħaddan hawnhekk. U aħna rridu nifuka fuq mezzi kollha ta' trasport, dawn kollha jrid jkunu eh, iktar sikuri, iktar eh, rifavorixxu l-ambjent u iktar effiċjenti. Minkejja kelli xi wħud minn mezzi ta' trasport ikunu responsabbli nifushom tal-li ġeneraw emissjonijiet aħna rridu naraw li kunem tnaqis tal-emissjonijiet madwar il-firxa siħat ta' trasporti. Min jgħid irid ikollna sistema ta' mezzi fuq sistema Ewropea fejn ikonna ikunu nistgħu nittrasportaw iktar prodotti mm, vettura waħda. Nista nafu li din xi ħaġa li tista' tista' tirnexxir dan il kif dan l-approċċ jista' jintuża b'mod aħjar. Nħassu wkoll li huwa importanti li n-nies aċċettaw li mhix biex kwistjoni tali l-Kommissjoni tippreżenta soluzzjoni fuq il-pakkett tal-ferroviji. Imma rridu naħarsu lejn dak li dwar il-pożizzjoni dwar l-operaturi il f'dan ir-rigward. Grazzi u nistenna bil-ħer għal-vot. Grazzi, Sur Kramer. Grazzi, Komissarju, kollegi. Ingrazzja Sur Grosh tal il bicċa xogħol tajba ferm. Dan naraw fir-riżultat aħna jekk ma jkunx mobilità musa se nkun nistgħu nittrattaw il-bidla fil-klima, allura t-tfal tagħna mista jkollhom perspettiva għal ħajjithom. Aħna ksibna taqis ta' 34% fl-industrija mill-1990. Fit-trasport rajna żieda ta' 30% għalhekk it-trasport qed jassorbi il- tajjeb li qed isir fil-nadi oħra. U dan kolos kapitu tal-kontribuzzjonijiet ta' min ħares il-kontributi ta' taxxa. Aħna rridu naqsu la missjonijiet tagħna ta' 20% sa' sena 2020 għabbażi tal-ċifri tal-1990. Mhux kif qalet il-Kummissjoni ġviri li dawn l-missjonijiet naqsuhom sal-2030 aħna ma nistgħu nitilfu ma nistgħux nitilfu ħin irridu naqbdu u nabdaw nxamlu kmim. Aħna dan irid jgħat għal kull tip ta' trasport, trasport tal-ajru 30 biljun. Sussidju jingħata minħabba dan ma jimx fuq il-fuel. Għanna mal- il-tolls li jridu jitħallsu fuq il-motorways dawn it-TNTs ifisser illi hemm ċertu perċentwali jistgħu jittieħdu eh, ma skapitu tax-xi li ħarsu l-ċittadini. Is-sur Brada Burri, nixtieq ringrazzja sur Grosh ta' xogħol fuq dan ir-rapport. B'xorta ħażina però dan ma jfidirx il-fondazzjonijiet skomdi ta' dan ir-rapport ġifieri l-white paper tal-Kummissjoni li r-rapporti se jesruħu fuq. Nixtieq nirreferi rigward tal-dokument ta' Kummissjoni ma ġust ukoll ngħid li hemm ġerġu referenzi għal multimodal network li jkun hemm ukoll sistemi ta' ġestjoni ta' traffiku tal-ajru minn naħa ta' sesar illi jiġu ġestiti. Iżda hemm difett kbir għax il-Kommissjoni tfittse taħseb illi iktar regolamentazzjoni iktar intervent tal-Unjoni hija l tweġiba Fi żmien meta il-fiduċja hija waħda mill-iktar fattur importanti għal negozji tagħna madwar l-Unjoni, l-aħħar messaġġ li nbagħtu hija wieħed illi aħna qegħdin nippruvaw noħonqu it-kattir. Aħna fil-fatt il proposti dan ir-rapport biex normalizzaw ix-xogħol u l-kondizzjonijiet soċjali miżuri oħrajn f'dan is-settur ma jemlux sens eh, mhumiex raġunati u aħna irridu illi eh, jekk ikun hemm leġiżlazzjoni illi tikkastiga dan irridu naqsuh, mhux inżiduh. Aħna irridu ehm, inqisu l-fatt li l-proposta tfittex li tolli l-miżati għal-min jużat toroq u ma nistax nifhem kif den suppost qed ikun favur il-mobilità. Hemm ukoll eh, l-kwistjoni ta' tneħħija tal-vetturi li għandhom combustion engines mill-ċentri tal-bliet. Pero miex idea tajba specialment eh, dan iż-żmien ta' ekonomija, problemi ekonomiċi. Dan il-proposta ma tqix il-prinċipju ta' solidarjetà laqas. Aħna l-parċu ta' hawnhekk li nibgħatu messaġġ pożittiv il-negozji li nistgħu nixprunaw is u intern u nipromovu tkabib fil-flok għandna dokument eh, li qed jagħmel ħsara lill-negozji, l-ekonomija u għalhekk iċ-ċittadini tagħna. Grazzi, Sur Tusas. L-integrazzjoni tas-suq intern fil-qasam tat trasport huwa hija politika importanti ferm minħabba li hemm ħafna monopoli involuti, hemm ħafna persuni li eh, tilfu xogħol minn taw essenzja, kien hemm ukoll tnaqqis fil-paga, kien min eh, għalkemm ħadem sfiq qed eh, jitlef. Il-flus, il-prezzi tal-biljetti olew, il-dispożitori tas servizzi issa mar allar u hemm maqsma fej mhux qegħdin jiġu konnessi eh, kif suppost, hemm żoni mhux qed jiġu konnessi kif suppost, hemm ħafna kabotax f'ħafna żoni madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm sussidji ta' skandalużi li nataw il-personi f'dan is-settur, imma f'kien hemm min ukoll ġi maqtuħ għal kollox minn qiegħed tad-dinja. Il-ferrovija Griga xtrawa għal ċiċri u bazzikament hemm ħafna nies li spiċċaw fit-triq bla xogħol l-istess problemi fil-qasam tal-avjazzjoni. Jekk kulħadd qed jifokka biss fuq il-profit qatt ma naslu fejn suppost. Edil. nimmiraw li naslu. Sur President kollegi, nixtieq ningrazzja sur Grosh rapport eċċellenti sur imbrasas il- um, importanti ħafna l-Unjoni, ikon anki ikonna Eh, din il-żona waħdanija ta' trasport għaliex xittan jixfruna il-suq wieħed. Il-trasport jista' jkontribwixxi bont konsiderevoli għal anijiet tal-2020, speċjalment fl-oqsma tal-impjieg il-tkabir ekonomiku sostenibli, riċerka xjentifika, enerġija u ambjent. Jiena naqbel mar-reporter illi xi stati membri mhux qegħdin jatu bizet importanza l valur miżju tal-politika tat trasport u dawn ixekklu l-implementazzjoni ta' din il-politika dawn mhux qegħdin jimplementaw direttivi u proġetti kif suppost. Mizmin ta' kriżi ekonomika u finanzjarja aħna maħniex qegħdin nippromovu investiment fin netwerk trans europej aħna irridu nortu din infrastruttura tal-stati membri ġodda u antiki aħna rridu neħu diskrepanzi li kien hemm biex ikunu nistgħu naħdmu fuq il-żvilupp ta' dawn infrastrutturi l-Ewropa trid eh, sistema ta' trasport kompetittiv li huwa msejjes fuq l-użu efficienti tar-riżorsi. Grazzi ħafna, Sinra Tass. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Iva, jider li il-messaċ ma wasalx eh, għadu Brussel, et nitkelmu aħna dwar krizi ekonomika vera serja, road um, network eh, ta' toro, uh, toro jifisser li għanna bżon iktar flus għal nistess network għall-linni tal-ferrovi. Iva, jidru li se jiġi investit iktar flejes għawnek kemm għat-trasport fit toro kif ukoll tal-ajru. Imma m'hemmx bilanċ hawnhekk mhux insemmi b'dan e, ir-rapport għandek l-istrateġija tal-2020 imma ma naħsibx li dan huwa biżejjed. Dan l-investiment ta' xi biljun euro x'inhuma r-riżultati? dawk li għadin ehm, nis-sinjuri fi Brussel ħa jihdu xi benefiċċji imma n-nies normali le minkejja l-għajnuna statali li qed tkun motija il-linji ta' ferrovi eh, u eh, il-titib mux qed isir hemmhekk u inti qed titkellem dwar l-għanijiet tal-klima u fl axar mill axar l-ispazji tal-ajru u tat-toro li jibbenefikaw u l-linji tal-ferroviji dawn huma zvantagġati u dan huwa ħażin mandu xisir minħabba l-fat li mbagħad jekk inti tieqaf li tagħmilhom dawn l-affarijiet mela inti ċerta li s-sitwazzjoni tkun bil-kontra u aħna t-nipromuovu l-benessiri ta' kull eh, pajjiż. Karta blu. Signora Stassen, inti taċċetta il-karta l-blu. Mr. Kramer. Iva, Sir Kramer. Mela, inskom tafu li eh, l-lini tal-rovija dawn irridu jħalsu għall-elettriku, għall-petrol, U s-settur ta' trasport tal-ajru mandux għalfej ħalla sal dawn l-affarijiet tafu li fuq il-linji tal-ferrovija hemm odda obbligatorja għal magni kollha fuq ir-rotot kollha fuq il-linji kollha hawnhekk hawn ftehim volontarju bejn l-istati membri ġifiri dwar eh, dawn l-oddot partikolari u jekk ikun hemm xi ħlas partikolari marbut magħhom. Aħna qed nitkellmu dwar is-sussidi dawn l-affarijiet jeżistu għat-toro eh, u għall-karozzi it-tfal tal-iskola u dawk li jistgħu jivvaġġaw minn belt tal-liħor imma forsi tiswa iktar flus jekk inti tivvjaġġa bil-ferrovi inti kif tista' żomma din il-pożizzjoni tiegħek. Għandna dilek il-mikrofonu Sinjor Assassin. Iva Sur Kramer, jiena naf li għandna opinjoni differenti hawnhekk imma ma tistax inti tiġħad hawnhekk li l-linji tal-ferrovija dawn qed jingħataw sussidi waqt li t-trasport tal-triq kif ukoll tal-ajru dawn għandhom bżonn jerfgħu peace Inti jettajt tgħid li l-Ewropa trid taċċerta li hemm trattament indaqs u dawn l-affarijiet li japplikaw ukoll għall-infrastruttura ma tistax tiċħaddil dawn l-affarijiet jisaħħu. Is-Sur Peke. Grazzi ħafna President, Kummissarju, Iva, kollegi distinti. Il-White Paper fuq it-trasport Dina ħaġa li aħna fil-Parlament Ewropew qed nindirizzaw, aħna qed nistudjaw dawn il-flussi ta' trasport ta' traffiku nixtiequ nżommu l-momentum li għandna fl-Unjoni Ewropea nixtiequ aħna nħarsu l-ambjent. Ir-rapporter Sur Grosh dan għamel ħidma eċċellenti dwar l-użu ta' xi mezzi partikolari ta' trasport. Mhux il-mezzi kollha ta' trasport huma affarijiet li jagħmlu sens u li huma adegwati għal-reġuni kollha, pereżempju il-gigaliners Hawnhekk dawn huma terz itwal u e, il-pis huwa id-doppju mill-lorries li ġew permessi sissa f'pajjiżi l-Awstrija jekk dawn il-vetturi kieku dawn ġew permessi li jisuqu e, fit-toro e, ir-riżultat ikun vera ħażin dwar li naddattaw l-infrastruttura li nerġgħu nibnu l-infrastruttura jekk aħna jkollna nintroduċu dawn l-affarijiet tal tal-pontijiet ta' transitu għal postijiet ta' waqfin ta' emerġenza inti trittom fuq xi biljun euro. U għabbażi ta' l-emendi li aħna ressaqna fuq paragrafu 26 aħna kellna suċċess għax rajna mhux nara autorizzazzjoni fuq l-Ewropa kollha ta' dawn il-gigaliners huma l-istati membri li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni jekk jixtiequ dawn jippermettu eh, din it-tip ta' vettura jew dan il-lori il-kbir fit-territorju tagħhom jew le. Mbagħad dwar it-trasport eh, ta' siġar eh, tal-foresti fl-Iżvezja ħaġa ta' tajba għall izvezja mhux bil-fors għandha tkun tajba għat trasport sa' siġar għall-Awstrija u jiena ferm kuntent li ntlaħaq kompromess u l-istati membri jistgħu weħedhom jiddeċiedu jekk jixtiequ jippermettu dan e, din it-tip ta' karozza fuq tarottana tagħhom jew le. Grazzi ħafna issur el Karudaj. Grazzi ħafna, President, Sinjuri Kummissarju, Iva dan il-rapport huwa ferm importanti għal dan il-Parlament peress li dan qed jifassal roadmap għal ħidma futura tagħna snin li ġejjin jiena qed neħu gost eh, bil-approċċ li jintazdel il-kompromess huwa tajjeb ħafna tliet punti prinċipali li nixtiequ nqajmu l-ewwel qabel kollox l-importanza ta' dimensjoni soċjali ta' trasport. Iva fis-snin li ġejjin aħna ma nistgħu nistawx inkomplu niftħu is-swieq nilliberalizzawhom dawn is-swieq u fl-istess waqt namlu xejn fid-dimensjoni soċjali għalhekk importanti ħafna li fl-2013 il-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn toħroġ bi analizi profonda tas-suq tax-xogħol pereżempju u d-dimensjoni soċjali tal-mezzi kollha tat-trasport li għandna peress li aħna nixtiequ li naċċertaw li jkun hemm livell indaqs għal dawk kollha involuti f'dawn is-setturi. Huwa importanti ħafna li nippruvaw nigarantixxu dawn l-attivitajiet ta' dawn is-setturi li rridu aħna naċċertaw li s-settur ta' trasport ikun iktar effiċjenti, iktar sostenibli għax jekk le se nispiċċaw aħna weqfin ħaġa li ma nistawx nippermettu li issir. Li għandna bżonn għandna bżonn ta' taħlita ta' mżuri, m'hemmx miżura waħda li tapplika l kollox irid ikun hemm taħlita ħjar ta' enerġija, l-investimenti, x-xirqa, ħalli bekk ikollna alternattiva sostenibli, u mbagħad l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda wkoll. Hemm paragrafi f'dan ir-rapport li jiena ferm kuntent bihom, Mbagħad l-aħħar punt tiegħi dwar il- l-interoperabilità teknika, punt importanti ħafna mhux biss settur tal-ferroviji imma fi settur tal-ajru u koll din il-ħagġa tista' tiġi imtejba importanti ħafna fis settur tal-ferrovi u inkisbu ħafna affarijiet per eżempju talis Iva, hemm ħafna sistemi ta' sigurtà differenti li huma meħtieġa ħalli dan din il-ferrovija taħdem fi tliet pajjiżi differenti hemm ħafna burokrazija dawn l-affarijiet jieħdu ħafna żmien għalhekk iva għandna ħafna xogħol li rridu nagħmlu imma naħseb li dan huwa bidu tajjeb punta tluq tajjeb ħafna għasnin snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Surzile. Grazzi, grazzi President, Kummissarju, kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nirringrazzja r-rapporter Sur Krosh Iva, ma kienx faċli li nsibu l-bilanċi tajja bejn dawn il-prioritajiet differenti għalhekk ġew imresqa iktar minn 400 emenda wkoll differenti li jinsibu l-bilanċi tajjeb bejn l-iżvilupp tas-settur tat trasport u li insaħħu l-kompetitività l-rekwiżiti ambjentali u ehm, li jkollna infi eh, fuq livell tajjeb u ovvjament qed ninkludu kemm dawk li ħalsu it-taxxa kif ukoll il-membri tas-settur tat-trasport. Iva dan ir-rapport fi ħafna elementi li huma pożittivi dan ir-rapport jgħid li l-iżvilupp tal-infrastruttura differenti fost l-istati membri differenti u dan jitkellem ukoll dwar il-ħolqien ta' suq uniku għat-trasport it-tnaqqis tal-użu tal-fuels kombustibbli mm, għal daqsan il-grupp tana eh, eh, iswa diffiċli ħafna li naċċettaw kollox ehm, għax eh, hemm problemi u koll marbuta mal-introduzzjoni tal-regolamenti Ewropej jekk id-differenzi li jena semmejt bejn l-istati membri ma jiġux konsidrati. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Ferreira. Grazzi ħafna President Iva, għal boħra qed nitkellmu aħna dwar għanijiet li vera huma pożittivi imma l-għanijiet li aħna qed ninkisbu huma differenti minn dawk li għandna fuq l-aġenda. Ir-rapport jitkellem dwar dawk l-għanijiet tal-ambjent, eh, tal-użu tal-karbonju baxx, l-interoperabilità tajjeb wis, imma iktar taċ fir-rapport nistgħu naraw il-verità qed naraw iva dwar il-liberalizzazzjoni tas-sertur tat trasport ġifieri li se nagħmlu privat l-affarijiet kollha li jistgħu iġibu l-qliħ bekk in-nies se jiġu affettwati il-ħaddiema se jitilfu id-drittijiet tagħhom, forsi jitkeċċew u l-konsumaturi se jitilfu istrument li huwa tajb ħafna speċjalment għad kabbir. Il-pajjiżi kollha għandhom bżonn il-prioritajiet individwali tagħhom u l-iżvilupp individwali tagħhom jiddependi fuq il-karatteristiċi individwali. Għalhekk min se jibbenifika minn dan e- e- din il-politika unika trasport ive jek nixtiequ prodotti bi e, prezzijiet baxx, forsi dan huwa l-bot mill-interessi tal-poplu kif huwa l-każ fil-Portugal qed naraw li l-linji qed jalqu jalquhom u qed naraw ukoll tkattir fil-ispejjeż involuti għat-trasport. Grazzi ħafna, Sur Kanxen. Grazie, Grazie, President. Grazie ħafna, President. Iva, għada aħna se nivvotaw u Iva se namlu dan għal-futur ta' trasport. Imma deġa fuq il-mejda aħna għanna għad ta' atti leġislattivi. Iva nixtieq nifraħ ir-relatur, ir-rapporter li ftit xhur biss dan biddel dokument eh, importanti li dan se iżomna u kol għal-futur qarib. Nixtieq infakkarkom dwar il-ħolqin eh, ta' suq uniku veru fis settur kollha ta' trasport u il-piżijiet amministrativi dan jimpedixxu l-kompetittività u bekk ma jkunx hemm tnaqqis fis-servizzi u l-fles involuti. U għalhekk sitwazzjoni mhux aċċettabbli 25 sena wara l-approvazzjoni tal-att wahdini hemm ħafna xkiel involuti. Dawn ma nistgħux nippermettuhom li jeżistu. Speċjalment jekk se nerġgħu innidu l-kon l-ekonomija tagħna qed naħseb jiena dwar il-ftuħ tas-suq eh, internazzjonali dwar trasport tal-passiġġieri u eh, dwar regolament Ewropew fuq in-networks differenti. L-infrastrutturi eh, dawn transkonfunali dawn nataw iva priorità u ovvjament il-finanzjament tal-infrastruttura Iva, naraw, nużaw il-dak il-flus li għanna fil-budget u rridu aħna nizbu l-għaniet tana l-PPE jishtiq li aħna vera naslu għal-għaniet tana rridu marru l in mill-iskemi ta' garanzija li għanna li Iva forsi jiservu f'dan il-moment ta' krizi dan il-dossier li għanna l-project bonds jitkellem dwar dawn il garanzija maħna nixun marru l in minn dawn il-sigurta fuq il-toro Iva rridu nikonsidraw l-aspetti kollha tal-problema rridu nikonsidraw l-infrastruttura aspetti oħrajn il-rabta bejn dawn u um, Iva Caesar eh, dan li għandu jiġi konklus imma fl-istess eh, ħin irrid ikollna governanza unika u mbagħad aħna smajna wkoll għand il-Kummissarju li s-sena li missa jkun hemm proposti ambizjużi li se jiġu introdotti aħna qed nistennawhom dawn il-proġetti. Thank you. Mrs. Ulfskog. Signora Ulfskog. Talman, kommissionär, eh, den här rapporten... Kommissarju, President, Iva, dan il-rapport eh, jikkopri ħtieġa ver enormi fis settur ta' trasport il-għala mu għet namlu xejn dwar aħna li eh, naqdu l-investimenti fuq medda twila ta' żmien u nipruvaw niġġieldu kontra il-qat. E, tjenti dan e, għandu jiġi xprunat għalli bekk ikollna sistema ta' trasport bi trasport xira u bekk nistgħu innaqsu l-emissjonijiet u għandna nkunu kurreġuzi biżżejjed sabiex u għandna nasbu li fil 20% fl-emissjonijiet ma nix bis namlu għamsa sal-2020 imma għanna naħsbu koll l-in mill-2020 dwar dan il-settur irrid ikollna kompetizzjoni iktar ġusta irridu aħna nħarsu lejn id-dumping soċjali għax dan għandu impatt ukoll fuq in-nies li jaħdmu fuq is-settur stess u fl-istess waqt dan iwassal għal inċidenti kif ukoll standards ta' sigurta li huma baxxi ġifiri records ta' sigurta mhux tajbin. Għalhekk aħna li għandna bżonn għandna bżonn li jkollna perspettiva fuq medda twila ta' żmien irid ikollna iktar investimenti xirqa, irid ikollna iktar sigurta, irid ikollna kundizzjonijiet li huma deċenti ħalli Bekk mhux biss dawk li jadmu fis-settur jistgħu jħossu din id-differenza ma' oħrajn ukoll pereżempju dak fis-settur tal-ferrovija kif ukoll tat-triq. Grazzi ħafna Sur Blasak. Grazzi ħafna, grazzi President, grazzi Kummissarju. it-neħija tal-taxkil ġifiri sabiex aħna nipermettu il-moviment liberu ta' servizzi, prodotti u eh, nis dina priorità għalina u huwa għallek li aħna vera għanna bżonn li jkollna din iż-żona unika għat-trasport. Eh, ħalli bekk issa jkollna network bi uh, ħafna livelli jiena naħseb li il-white paper dan għandu jisħaq eh, għandha uh, tisħaq fuq id-differenzi li jeżistu bejn il-vant u l-ponent tal-Unjoni Ewropeja. Imma ħaġa nieqsa, miżuri konkreti ħalli bekk nippruvaw dawn n nelbuhom dawn id-differenzi. Ma jidirx li hemm viżjoni ċara għal-politika. Jiena kont qed nistenna li jiena nataw eżempji prattiċi speċifiċi li se jnaqsu dawn id-differenzi li jeżistu bejn ir-reġuni differenti tal-Unjoni Ewropea. Iva għal darboħra nitkellmu dwar l-istati membri il-ġodda li eh, Iva tirċivu eh, l-ikbar parti tal-għajnuna waqt li ehm, l-istati membri eh, l-oħra le ma irrit ikun il-kas li l-pajzi l-oħra u kol jirċivu il-flus mux biss dawk il-ġodda. Grazzi ħafna sur Bach. Eh, President, Komissarju, membri onorevoli, aħna t-netkelmu dwar tema importanti komprensiva t-niskelmu dwar il-white paper fuq il-futur ta' trasporti ma dejjem hemm ir-risku li jkollok eh, siġra tal-miliet u kulħadd ikun jixti eh, jieħu xi rigal minn taħt is-siġra. Jekk inti tħaras eh, u tara dak li nistgħu nistennew mill-vot ta' għada naħseb li iva se nifirħu dan ir-rapporter Sur Groxa xax u irnexxielu joħroġ bi riżultat tajjeb eh, konkret eh, li jista' jinqara b'mod faċli qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-ambjent, teknoloġija, aspetti oħrajn. Jiena qed nieħu gost bil-fatt li eh, aspetti pallawk il-soċjali, tas-sigurtà, is-saħħa. dawn il-kondizjonijiet dawn għandhom possom u kol f'dan il-rapport. ħaġa tajba peress li hemm riskju li jkun hemm nuqqas qawwi ta' dawk li jaħdmu f'dan it-trasport settur għalhekk irridu aħna inwaqfu li jkun hemm xi ostakli minħabba nuqqas ta' personal li huma kwalifikati. Irridu aħna nipprevenu id-dumping soċjali kif ukoll il-kondizzjonijiet mhux ġusti għalli ntejbu s-sigurtà fuq it-toroq iva eh, dil-ħaġa tpoġġiet Eh, prala priorità f'dan ir-rapport. Eh, xi ħaġa li rridu nkomplu nindirizzaw is-sigurtà fil-futur ukoll. Iva, eh, nixtieq nagħmel ftit kritika, nixtieq li kieku kellna iktar operazzjonijiet ta' trasport li jisiru fix xmajjar u iva l-gigaliners mu miex laħjar soluzzjoni biex ikollna iktar sostenibilità jiena u kol ma naqbilx li kuna mikrar liberalizzazzjoni tas settur tal-ferrovi u li niftħu il-networks tal-passiġira nazzjonali naħseb li rridu nerġgħu nasbuhom dawn il-armonizzazzjoni teknoloġika iva dina setejn sabiex insolvu l-problemi li jeżistu fil-kompetizzjoni aħna fil-parlament aħna m'għandniex kemm mm, natu lista ta' xewqat imma għandna aħna nimxu lejn lan tal-2020 u naċċertaw li dawn l-anijiet jisiru realtà. Grazzi ħafna, Sur Parnjom. Grazzi, grazzi ħafna, President, Rapporter, Kummissarju. Grazzi, u nishtiq nifraħ il-rapporter, nishtiq uh, eh, nifirħu għal dan l-approċ u kif ukoll il-konsens li jinkiseb waqt li rezoluzzjoni kienet tiġi infassa nixtieq nirringrazzja s-Sinjora Senova wkoll li Iva ma poġġiċ liberalizzazzjoni sa' servizzi tal fil-portijiet f'dan il-test. F'din il-minuta li eh, Fadalli, nixtieq ngħid li ma tantx kont sodisfatt 100% bil-kummenti li inti għamilt, ġifiri li inti il-kummenti li għamilt fil-bidu ta' dan id-dibattitu biex tintroduċih. Fl-2001 aħna għadu-tajna l-white paper fuq it-trasport, imma ma tantx bindlu affarijiet, iva, saru ħafna sporti imma jkollna nammettu li 10 snin wara il trasport iva ma baqax sostenibbli fl-Ewropa Jena nemmen li il-proposta ta' 28 ta' marzu ma jmurx lilin bizzijiet sabiex dana jagħmel proposti reali nixtieq jena li wara il-roadmap li aħna mm, fassanna u li sen nadottaw għadam mbagħad il-Kummissjoni tkun mħeġġa tmur lilin minn dawn l-affarijiet u toħroġ bi proposti konkreti dwar pereżempju l-emissjonijiet tal- tnajs eh, fil-emissjonijiet ta' CO2, eh, etc. Ġifiri, inti reċentament set eh, kommissarju li sal-2050 l-istati membri għandhom bżon dawn ikunu jistow jissibu 1.5 biljon euro. Iva, aħna ovvjament qed naħdmu bil-ħsib ta' 2020, ħalli bekk nkunu nistgħu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 Settur ta' trasport tajjeb huwa importanti ħafna li nirid għal Ewropa kollha kemm hi, imma li jkollok il-politika ta' trasporti tajba hija essenzjali biex ikollna kompetittività, tkabbir ekonomiku futur u l-impjiegi li tant neħtieġu fl-Unjoni Ewropea dan ifisser li għandna bżonn ta' viżjoni fuq medda twila ta' snin għal politika ta' trasport li nasċertaw li jkun hemm Eh, skabbir sostenibli fis-setturja sfida kbira u għalhekk għandna nippruvaw ngħinu l industrija u nħeġġuhom u l-miri tagħhom. Jiena però mħazba li rapport ma għandux approċ bilanċat jaqgħet joffri biss soluzzjoni waħda ċoħe l-intejbu s-sostenibilità tas-settur tat trasport. U dan jfisser biss leġizlazzjoni u aktar leġiżlazzjoni huwa perspettiv wis u iwassal għal wis biżijiet kemm fuq livell nazzjonali u Ewropew għalhekk il-flejjes minn fejn ġejjin għal fejn ma nfittxux alternattivi għal dawk regolatorji per pereżempju il wieħed jgħid x'inhu ma l-aqwa prassi tiegħu. Kien hemm sforzi kbar fit-tisib ta' teknoloġija permezz ta' bidliet Eh, ta' manifattura u koll, ma dana qatt ma jiġu rikonoxxuti, ċertament mhux mill-deputati ta' din il-Kamra, u mbagħad il-Single European Sky aħna fil-CR nappoġġaw ħafna ġnaż li ħajkun għas kbir fil-futur sabiex jelimina traffiku bla dubju li l-Stati membri jiridu jibdaw dan. Għallek biex nikonkludi President, jekk aħna rridu nkunu leġislaturi bis-sens aħna li ikollna prioritizzazzjoni ta' dawn l-inizjattivi ta' trasport li jnaqqas il-pis fuq il-budgets Ewropej li tiġa qegħdin taħt pressjoni doħeġġu lill industrija u fl-istess ħin ngħinu li l-kostitwenti tagħna ikomplu jgħaddu minn posta ieħor. Grazzi ħafna is-sur Koza. Grazzi. Eżis kollegi, naħseb li s-sur Gersham bieċa xogħol eċċellenti. U naħseb li dana jagħti tweġiba importanti u tajba għal-futur ta' u l-evoluzzjoni tas settur ta' trasport. Kelli ħafna opportunitajiet jiena biex ngħid l-opinjoni tiegħi. Jiena nemmen li għandu ikollna sistemi ta' trasport moderni jużaw l-enerġija b'mod effiċenti u aċċessibbli. Irrid ikollna wkoll karta ta' drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi differenti ta' trasport. Nixtieq mod partikolari nirringrazzja l-rapporter tal f'dan il-kapitlu saħa u koll dwar il-persuni b'dizabilità. Rina ma nixtiex nitkellem biss dwarhom għaliex l-Ewropa kif ilkoll nafu hija s-soċjetà illi qiegħda tixxieħ. U aħna bħala leġislaturi ħajkolna niffaċċjaw eventwalment sitwazzjoni fejn naċċertaw li nilħu il-ħtiġijiet ta' dawn in-nies meta nfasslu leġiżlazzjoni fi żmien li ġej, fi snin li ġejjin, ħanaraw aktar ħtiġijiet minn nies b'diżabilità u minn nies aktar anzjani huma jridu jkunu jistgħu jużaw il-faċilità tas sport b'mod ħieles u bl-iktar mod liberu. Nasab għalek li dan huwa messaċċar joħroġ ukoll mir-rapport u għalhekk jiena nixtieq nisħaq illi għanna bżon nissiguraw illi fil-bidu tal-2012 il-Kommissjoni tressaq proposta illi tiħu daw l-affarijiet kollha konsiderazzjoni. Grazzi ħafna, is-Sur Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Verehrter Herr Grazie, Präsident. Kommissarju, Signori, il-white paper fuq it trasport proposta mill-Kommissjoni. Saret bil-ħsieb li tejjeb il-politika ta' trasport tal-Unjoni Ewropea l 20 sena li ġejjin. Naf li 40 sena u jisom dinja imma tidu tiftakru illi daw l-affarijiet kollha jieħdu ħafna ħin. Aħna napprezzaw fażijiet ta' pjanifikar fit-tul għax hekk għandna bżonn, issa għandna miri ambizjużi. Il-Kummissjoni proponiet ehm, għanijiet ambizjużi ħafna li jina nappoġġom. Għanna bżon ta' teknoloġija ħjar, approċċi multimodali, l-internalizzazzjoni tal-ispejs esterni. U fuq kollox it-trasport li li aktar tajjeb għall-ambjent. Naħseb l-idea li jkollna trasport urban iktar sostenibli u kollu importanti ħafna. Importanti u koll il-gassi ta' serra dawn idu naqsuhom kemm jista' jkun anke meta naraw x'inhuma l-waterways interni, per eżempju x'mara Danubju hija waħda minn dawn u rridu nżommu f'moħħna illi natura u l-ambjent m'għandniex nagħmluhom ħsara. Il-kollegi sewwa qalu illi l-vapuri jridu jadattaw ruħhom għax marjar u mhux viċa versa. Fl-ħamlet jiena kuntent ħafna nara li kien hemm xi emendi eh, tajbin li tresqu. Nirringrazzja l rapporter għal darbohra. Talli nexxielu joħloq dan il-kompromess tan tajjeb l-aħħar punt minna ħatijaj dawn 300 km. Naħseb illi kikur nesċinna nassarixxu dan f'termini ta' bidla ta' trasport mit-toroq għal ferrovija kieku tant laħjar. Grazzi ħafna s-sura Ertog naddu issa keġ tiegħi, però jiddispeċini għandi ħafna nis li jixtiequ jitkellmu u ma nistax nagħti il-kelma lil kulħadd. Ovvjament dan ifisser illi kif tadilkom il-minuta naqtalkom is-Sinjur Trixxajra. Grazzi, President, Kummissarju. Jiena Nishtiq nirringrazzja r-rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti u kontent speċjalment bil-evalwazzjoni annwali li tippermettilna nagħmlu monitoraġġ tal-progress. U bidlu naġġornaw il-miri tagħna. Għax dan huwa l-unika mod kif nistgħu naċċertaw il miri tagħna jintlaħqu għal kuntrarju ta' dak li ġara fil-white paper tal-2001. Il fond ta' koezjoni li ħajkun qiegħed jiffinanzja dawn in-networks trans-Ewropej irridu naraw li minnhom huma eligibbli għal dawn il-fondi ta' 10 miljuni Hemm ukoll il-kwistjoni tal-reġjuni l-aktar imbeda tal-Ewropa x'mill-White Paper tal-2001 laqas biss Issemmew ġaw għad bis kienu fija din il-white paper ma minna xejn dwarhom. Issa hemm bżonn illi iċ-ċittadini ta' dawn il-reġjuni natu kasom. Grazzi ħafna Sinjura Ċikaw, grazzi President. Aħna nilqaw il-roadmap għal zona unika ta' trasport fl-Ewropa u nifraħ li rapporter nixtieq nistaqsi kummissjoni biex taċċerta li proposti għal ftuħ ta' swieq ma jwaslux għal dumping soċjali jew għal monopoli privati għax dan jkun ta' deteriorazzjoni għal kondizjoni soċjali ta' xogħol u ta' netwerk ta' trasport. Għalhekk l-istati membri l-ġodda għandhom bżonn illi il-ħtiġijiet tagħhom jittieħdu konsiderazzjoni fil-ftehmiet multianwali sal-2020 in-netwerk ta' trasport l-Istati Membri ġodda. Suppost għandu jkun iktar qrib ta' dak tal-Istati Membri qodma Per eżempju, fil-Baħar l-Iswed u fil-Danubju, it-trasport ma jintużax biżejjed u għalhekk għandna nużaw dan il-potenzjal ta' żvilupp multi il-mikrofonu hemmhekk inqatala. Is-Sinjura ġesku Bilbaw. Il-White Paper tal-2001 huwa karantizzat minn nuqqas tarida politika tal-Istati membri u għalhekk aħna qatt m'għandniex din iż-żona unika ta' trasport, in-netwerk li għandna jgħaddu minn simplifikazzjoni tal-regoli tal-Europa ta' per eżempju l-ħin, ta' sewqan, l-aċċess għal persuni disabilità, it-naqis tal-ispejjeż, etc. Imbagħad idu nħarsu wkoll għall-iżvilupp tal-multimodalitajiet ikollna dan is-single sky idu niffinanzjaw proġetti sabiex ikollna spazju uniku Ewropew iktar sostenibbli iridu jkun iktar effiċenti, iktar innovattiv u iktar eh, tajjeb għas-suq intern fil- l-oġġettivi tagħna l-miri tagħna huma konkreti li rridu issa huwa r tal-Istati Membri għaliex aħna qegħdin llum għandna kriżi tal-ekonomija u eventualment ħajkonna kriżi ta' trasport. Proset li rapporter, grazzi. Issa għal-minuta is-Sinjura Isabel Duron. Bil-mikrofonu kieġeba. Voilà. Monsieur le commissaire, chers amis, le... Sur Kummissarju, ħbib, is-summit ta' Durban għadu kif għadda. Irna xilu jżomna mill-iner u imma hemm bżonn ta' iżjed progress f'Durban ma kienx ma sarx biżejjed. Din hija opportunità ta' deb issa biex nevitaw problemi fis-settur ta' trasport u nirranġaw is-sitwazzjoni. Għandna hawnhekk esperiment ta' innovazzjoni għanna unek ċans ta' innovazzjoni, għanna ċans li konna aktar enerġija effiċenti. Għanna bżon noħol u l-impiegi u għek idu nibqaw sejli namlu. Nishtiq li nkunu kuraġġużi kem nistaw. Kummissjaru, għan bżon tkun kuraġġuż għalix Issa huwa ċans tiegħek illi tagħmel differenza fit-trasport. Issa huwa ċans li tiżviluppa l-innovazzjoni u li tiżviluppa wkoll prassi ġodda illi tibdel l-imġiba tagħna u l-drawiet tagħna. Dan fi kollu effett fuq l-iżvilupp. Grazzi għadilek il-ħin jgħid il-President is-Sinjur Paxkassa úsilie o vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru l-isforzi biex tinħolloq din iż-żona unika Ewropea trasport ehm, huma ambizzjużi. Id-differenzi bejn leġiżlazzjonijiet li applikaw fi stati membri differenti nistgħu naraw li huwa pereżempju il-settur tal-ferroviji li huwa aktar effettwat minn dan Għanna bżon ta' armonizzazzjoni raġonevoli ta' regoli għal mezzi differenti u individuali ta' trasport għajr restrizzjonijiet bla sens. Jekk inħarsu lejn ir-regoli, però, hemm bżonn mhux biss naraw l-armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet implementattivi, settur ta' trasport jagħti wkoll lok għatna is tal-emissjonijiet ġifiri hemm bżonn innaqsu l-emissjonijiet u hemm bżonn li dan nżommuh fil-qalba tal ewro tal-politika Ewropea. Grazzi ħafna naddu issa sur Melzer. Fil-White Paper għandna eżattament l-istess miri illi kellna 10 snin ilu. U meta tinduna b'dil ħaġa, allura joħroġ ċar li din iż-żona unika Ewropea ta' trasport ħatkun proġett ieħor falliment tal Brussell. Il-Network Trans-Ewropej, is-settur tal-lajru dan is-Single Sky ma tantx ħaj kollom suċċess ma tantx wieħed jista' jara li ħa naslu x'imkien bihom għandna miri ambizzjużi fuq il-klima, il-tnaqis ta' diossidu tal-karbonju, trasport, daqsxejn idealista wis dan ir-rapport. Trasport sostenibli jista' jwassal għal ekonomija sostenibli minti ma tiġ tiffoka biss fuq miri tal-klima imma anke fuq it-tiġijiet ta' mobilità taċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Melzer, naddu issa għas-Sur Mikolasik. Grazie, signor Presidente. Wpływ europejskiej doprawnej polityki na kwalitu każdodziennego života občana. Grazie, President. Il-politika ta' trasport hija xi ħaġa marbuta fil-qrib maċ-ċittadini tagħna u wkoll mal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Dan importanti għax dan huwa settur illi hemm jinkludi madwar 10 miljon impik u għalhekk għandna bżonn inkomplu Inżidu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea f'da settur, il-kwalità tal-infrastruttura hija marbuta wkoll ma' ħabs ekonomiċi u ma' l-importanza tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali. L-Unjoni Ewropea teħtieġ zona unika illi taħdem tajjeb illi fiħdana din iż-żona unika jkollna l-interoperabilità. Il-problemi u l-ostakli li hemm bħalissa bejn l-Istati membri għandhom jitneħħew eventwalment sabiex ma jkunx hemm diżugwaljanza fl-Unjoni Ewropea il-mezzi ta' trasport u l kumpaniji ta' trasport għandhom jaħdmu fl-imkienu jikkompetu bejniethom, bejnietom. Grazzi ħafna. ikellem li jmiss. Ħafna mill-proposti li kanna fil-white paper nappoġġom, nappoġġa l-inizjattivi u l-idejat li għedin emmek biex Ineħħu l-ostakli fis settur ta' trasport importanti illi naqdu s-sistemi kollha ta' trasport fl-istati membri u għalek iridu niżguraw illi dan din is-sistema pan-Ewropea tiżviluppa sew. Għanna bżonn ukoll assorbiment aqwa tal-finanzjament Ewropew. Ħaġa importanti oħra hija s-sikurezza tat trasport, priorità oħra tkun imbagħad il- konnessjoni ta' sistemi ta' trasport tagħna ma' dawk ta' pajjiżi terzi irridu ntejbu l-punti taqsim fuq il-frontieri tagħna mal-ġirien. Għanna bżon kuraġġ biex nimplementaw daw il-miri. Il-President jaqta il-mikrofonu ta' kellim hemmhekk. Is-sur Petru. Grazzi ħafna. President, il kummissarju trasport mhux limita tal-pajjiż wieħed u għalhekk għandna bżonn ta' kooperazzjoni internazzjonali qawwija sabiex eh, dan is-settur ikun effiċjenti. Sfortunatament wieħed mill-ostakli kbar biex jintħaloq dan żona eh, unika Ewropea trasport hija diskrepanza kbira li hemm bejn livell ta' infrastruttura ta' l-Ewropa tal-Vant u dik tal-Ewropa tal-Ponent. Għalhekk jiena nemmen illi Ir-reġjuni li qed jaqgħu lura għandhom xorta jibbenefikaw minn fondi komunitarja għall infrastruttura ta' trasport irid ikollhom aċċess aħjar u infrastruttura aħjar għax dan jwassal għal kompetittività aħjar f'dawn l-oqsma u b'mod indirett lill-kompetittività tal-Ewropa. Grazzi ħafna sur Luħan u grazzi għal daw kollha illi ippruvaw iżommu mal-ħin u tal-li fimtu u koll li konna limitati bil-ħin naddu issa biex nalqu il-KGDI u flok naddu issa l-Viċi President tal Kommissjoni Sur Kallas sabiex jagħti t-tweġibit tiegħu għall-interventi illi kellna Sur Kallas fidejk. Thank you very much. Grazie ħafna. Fim tajjeb ħafna mill-kummenti kollha ehm, kemm ja kemm kbir il-qasam ta' trasport u kemm hemm dettall f'dan il-qasam u kemm hemm affarijiet ukoll li għandhom jittiebu. Smajna ħafna dikjarazzjonijiet li pereżempju iż-żona ta' trasport Ewropew mhix meħtieġa, mhux regolamentazzjonijiet, però x'għandna nagħmlu? M'għandniex bżonn eżattament il-żona um, ta' trasport uniku għall-Ewropa. U jekk il-proġetti mbagħad ma jimxux uh, brata maġra kemm nistennew aħna għandna nabbandunawhom dawn il-proġetti le m'għandux ikun hekk għandna nżommu l-ambizzjonijiet tagħna u għandna nafsu iktar biex uh, nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna u l-dijat tagħna. Żewġ minuti mihomx biżejjed biex uh, nitkellem fit-tul u nelabora. Iżda ikolli ngħid li għandi kooperazzjoni tajba ħafna ma' trasport eh, mal-Kumitat ta' Trasport fil-Parlament Ewropew u kelli għatta diskussjonijiet mal-Kumitat u ser nibqa' nagħmel hekk u ser niddiskuti dwar eh, proposti leġislattivi konkreti. Kenna dwar diskussjoni dwar il-recast tal-pakket tal-ferrovija l-ewwel wieħed u intom stajtu taraw eżattament kemm dan il-qasam ta' trasport huwa frammentat u kemm hemm kontradizzjonijiet u kemm hemm opinjonijiet differenti u interessi differenti. Ħafna minnkom għajmu kwistjonijiet dwar uh, white paper u jekk din għandix lan li jżid il-livell ta' leġislazzjoni iżda jiena minix qed narab dan il-mod produtturi u l-ħadima f'dan il-qasam jgħidu li uh, dawn huma kwistjonijiet li involvu ħafna flus ħafna ħin u għal daqsant il-proposta uh, sistema ta' ċertifikazzjoni Ewropea eh, hija uh, se tfisser għal jew iktar regolamentazzjoni jew inqas. Umbat il-kwistjoni li naqsu l-formalitajiet għal bastimenti, kondux ikun hemm iktar regolamentazzjoni jew inqas u wkoll Jina nista' nassigurakom li l-Kummissjoni qiegħda tipprovu toħloq għafas leġislattiv għall iżvilupp tal-sistema ta' trasport li għandha tkun kemm jista' jkun inqas burokratika. Issa fi rigward tal-konġestjoni għandna nindirizzaw il-kwistjoni tal-emissjonijiet tal-CO2 u kol dipendenza fuq il-fuels. Jekk aħna ma jkunniex risposti eh, eh, Ewropej għal dawn il-kwistjonijiet, ser ikun hemm ħafna diżappunti fi fost iċ-ċittadini ġewwa l-Istati Membri kullimkien. Għal daqstant, ew naħdmu permezz dawn il-proposti konkreti. Parti minnu għarġa fil proċess dan huwa network trans-Ewropew hija proposta għal eh, network Ewropew. U għal daqsant hija proposta ferm differenti meta mqabla ma ħafna proposti oħrajn fil-passat u il-proposti tal-ferroviji tal-ferrovija wkoll nilqawhom biex naraw kif ser nevitaw il-frammentazzjoni uh, politika uh, f'dan il-qasam. Grazzi. Y vamos a cerrar el debate dando la palabra al ponente. Grazie, mela, ħana l-dibattitu billi naddu għal-rapporter li għandu zewġ minuti biex jaraq dal-pont. Grazie, President Komissarju, jena nishtiq nirringrazzja l kollegi kolla għal-kontributi taħħom. Sur il-trasporti ehm, jinsabem għannis u aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni ta' drittijiet tan nies disabilità għaliex dan huwa marbut ma' drittijiet tal-familja u aspetti oħrajn jekk aħna qed inqisu l-futur irridu nqisu dan il-fatt. Aħna mhux qed nagħmlu direttivi biex sempliċement nagħmlu direttivi, aħna qed nagħmlu dawn id-direttivi meta nkunu konvinti li set uniku ta' regoli ġewwa l-Ewropa kollha jkun iktar sempliċi milli jkollna 27 set ta' regoli. Spiss il-messagġi kuna kontradittorju, nisu morru l-ura dar jgħidu eh, l-Ewropa qed tamlinna l-ħajja ħafna ktar diffiċli. Iżda mbagħad huma jridu li l-Ewropa taċċetta ir-regoli li japplikaw ġewwa pajjiżhom. Aħna fil-Parlament irridu naraw kif ser nitrattaw ir-regoli xi pajjiżi ser ikollhom jagħmlu tibdiliet u u spiss jew xi kultant ikun diffiċli biex tilħaq konsens Ecoliners huma possibilità u l-ħut waqt li oħrajn jazbu li din hija xi ħaġa tagħmel ħafna ħsara lill-ambjent. Finata fuq tal-Ewropa eh, huwa possibbli li tuża l-ecoliners. Iżda forsi dawn ma jintlaqawx fit-toroq tal-Awstrija, għal daqstant hawnhekk forsi m'għandniex tamlu direttiva. Kummissarju, aħna għada ser nkunu qegħdin eh, naħdmu ħafna u nqisu id-dettall ukoll Fil-rigward tal-ambjent, 50 snin oħra se jkollna ċertament nieħdu u għandu jkollna strumenti li għabazi ta' pajis pajis u reġun perġun kun nistaw nassiguraw l-impat. Aħna l istin namlu dan il-xol mija kummissjoni għaliex jekk intom taraw eżattament dak li qegħdin nippropjanaw fir-rigward tan-network stanz Ewropej, irridu naraw xi kwistjonijiet irridu nikkonċentraw fuqhom u xinu l prioritajiet Dan jista' jkun instrument ta' valur ħafna u dak li qed għaw mux mhux bil-fors huwa ipotetiku iżda ma' miżuri li vera nistgħu nqisu. Grazzi. Grazzi, Sur Grosh. Mela ħana l-diskussjoni l-votazzjoni ħassirada fil-11 nofs ta' fil-ħodu.